tala biex jitkellem l-onorevoli Duran. Ek joġbok, onorevoli. Merci, Monsieur le Président. Grazie ħafna, Sur President, eżis kollegi. Xtaqt nixbet l-attenzjoni ta'kom fuq il-fat illi fuq l-iskrivanija ta'kom għandkom Fuljajt fuq il-prelux. Il-prelux li ħatatu u għallura xtaqt infakkarkom. Jek joġobkom. Xtaqt nfakkarkom illi tistaw tivvutaw, għandkom tivvutaw biex tazlu wieħed mit tlet films li fil-kompetizzjoni. Hawnhekk f'dal fuljajt għandkom programm fuq il-films proposti, għandkom ukoll DVD fuq il-film illi e, rebaħ fl-2007 ġi tradot fi 23 lingwa u seba lingwi oħrajn. Nitlobkom mena, l-ewwel net mor waraw il-film. Il-films. Kjoġobkom. Mena l-ewwel net mor waraw dal-films. It-tieni net ivvutaw x'tivvutaw faċli. Għandkom il-proċedura hawnhekk dan il-foljett, tistgħu tivvutaw fuq is-sit u tistgħu wkoll taraw il-film fuq il-kanal 77 fit televiżjoni tagħkom. Hija sempliċi biex tivvutaw dan huwa mezz ta' kif nippromovu l-valuri Ewropej, ah, tistgħu tivvutaw wieħed nejja u tlieta, hemm bżonn il-Parlament Ewropew jivvota b'mod ċar u votaw biħġarkom. Nitlobkom xivvutaw jien inizjattiva sabiħa, inizjattiva eh, lejn iċ-ċittadini biex nipromovu l-valuri Ewropej u anke favur dawk il-produtturi ta' ċinema Ewropej. Mela sarraħ fuqkom. Nirringrazzja lil president tal-Komitat tal-Kultura Sinador Doris li impenjat ruħa u jienu nitolbukom biex marru tivvutaw biħġarkom. Grazie. Ringrazio l'onorevole Duran che ci ha dato i compiti per il fine settimana. Grazie l'onorevole Duran Talli li għaltinna ek dak li għanna ħna x'namlu u aħna żgur sa noqogħdu attenti li namlu l qaletti. Issa nsa ngħaddu għall votazzjoni dwar ir-rapport tal-onorevoli Fajon dwar il-lista tal-pajjiżi terzi li ċittadini tagħhom irid ikollhom viża sabiex jaqsmu l-frontieri esterni u l-lista tal-pajjiżi terzi li ċittadini tagħhom huma eżentati minn dan l-obbligo.